Very good. Uh, so, good afternoon again. Għal darboħra għal war senari tajjeb, sinjuri u merħba lura jena tassew. Huwa pjaċir kbir għalija li għall-aħħar darba Uh, nilqa l-Komissarju Michel Barnier f'dan il-Komitat li il-Komissarju responsabli għassu internu servizzi aħna kemm il-darba kena l privileċ li nilqaw hawnhekk fostna mill-meta ehm, kena smiħtijaw il-qoddim, anki san sitra meta kien membru tal-komitat u parteċipant attiv niftakruħ dak iż-żmien għalla volja ma tantx domt sur kommissarju. Min jaf, issa tajdinna jekux bessibek tiġi lura bħala membru ta' dan il-komitat fil-ġejjieni. Ma għata sew uh, pjaċir illi għaw tant membri prezenti għawnek minn għaw ftit momenti oħrajn l sur Barnier se jirrifletti xiftit fuq il-ħidma li għamilna fl-imkien u l-sfidi li għad baqalna u d-dimna. Għanna ħafna kizbiet xiex nirriflettu fuqom, mod partikolari xol fuq latti ta' suq wahdini. Għalla volja għatem affarijiet li għadhom pendenti fl-att ta' suq wahdini numru 2 pero l-ewwel impenji fuq l-ewwel wieħed eh, ġew ehm, imwetqa u hemm punti importanti oħrajn. Aħna suppost li nalqu fil-6 u 10 se tisimaw il-tazzi u l kene ċekċku wara l-bib u għalek eh, jinnittama li minħabba f'dawk il-ħsejjes se, se tamlu l-mistoqsijiet osra u eh, għaliex jekk intawlu hawnhekk imbagħad jiġifieri konna inqas ħin biex eh, nixorbu xi ħaġa flimkien wara il-laqa. U hekk issa ngħaddi l-mikrofonu lill-Kummissarju Barnier. U l-lista tal-kellima hija miftuħa u ninsab ċert li kważi kulħadd se jkun irid jgħidlu xi ħaġa. Jekk jogħġobkom ollu jdejkom jekk tixtiequ tintervjenu u hekk issa ngħaddi l-mikrofonu lil Michel Barnier. Grazzi, grazzi ħafna Malcolm u uh, dwar nofsinhar tajjeb il-kulħadd din hija laqa partikolari uh, li qed iġibna l koll hawnhekk illum uh, madwar din il-mejda tonda round table. Imma hija okkażjoni tajba biex nfakru dan l-ispirtu ta' kooperazzjoni li dejjem għadna flimkien f'dawn l-aħħar snin mejda tonda, uh, fejn kulħadd jista' jara xulxin, kulħadd madwar l-istess mejda, uh, pjuttost simboliku tal-ispirtu kostruttiv u dinamiku u taħbiberija, ok, jek tippermettu li najt dan ukoll. Ħdimna mhux ħassoltu, mhux b'mod istituzzjonali imma kienem eh, tip ta' morali kollettiva bejnietna u eh, peress li dini għal aħħar darba li qed niltaqgħu hawnhekk il-koll nixtieq nirringrazzjalkom il-koll lilkom lill-assistenti tagħkom illi ħadmu eh, magħkom fuq ir-rapporti tagħkom u l-tim tas-segretarjat tal-Kummissjoni. Jena dan il-komitat kont membru tijaw, kont wieħed minnkom fostkom għal ħafna xur. Dejjem kont impressjonat ħafna fuq il-numru ta' suġġetti li jiġu trattati, kemm huma tekniċi. U mbagħad f'dawn l-aħħar erba' snin bħala kummissarju tagħkom jekk nista' ngħidlek. Jiena nixtieq nirringrazzja lil segretarjat tal-Kummissjoni. għal kooperazzjoni u l-ispirtu pozittiv li rnexxinna dejjem naħdmu bih. Ma nafx kif sensib il-klim il biex nispiegalkom kem dan l-ispirtu ta' kooperazzjoni eni biex nwettaq l impenni li naħat eh, meta kelli ismiħ u d-dim iż-żewġ komitati, ikon u imko. Dana l-impenn irrit ikompli għalix irridu nġibu il-ċittadini, konsumaturi, SMEs, massu wahdini, irridu kunem konċiljazzjoni bejnietom dawn għaliex il-kumpaniji zaru ta' daqs medju għandhom l-impressjoni illi issu wahdini ma, ma nħoloqx għalihom, nħoloq għal gbar u dawk il-kumpaniji li huma b'saħħithom. Eh, għalla volja dana eh, ħafna leġijiet Ewropej tejbu il-kwalità tal-ħajja ta' ħafna eh, nies u ta' ħafna kumpaniji, pero xorta għatem dan il-sentiment. Nista' ħassa ħanaraw xammilna fl-imkien f'dawn l-aħħar snin u eh, naħseb illi eh, dan l-impenn ta' rikonċiljazzjoni irridu inkomplu inżommuħ. Intom, imxejtu mhux biss fuq it-testi tal-Kummissjoni ma ħattu eh, inizjattivi u ħriġtu b'rapporti tagħkom, inizjattivi li kienu utli ferm u li enuna biex nuru il- eh, ċittadini, il pozizjoni ta' ċittadini, tal-konsumaturi, tal-professjonisti, ta' kulħadd. Jena ma nsejċ laqqat inizjattivi li ħadna flimkien biex nitkelmu man nies barra minn dan il-parlament l-ewwel forum tas-suq intern fi Krakow un is-suq tal-xar tas-suq wahdini, il-ġimgħa tas-suq waħdini. Ftaħna ħafna bibien, ħafna twiqi fuq il-suq wahdini għal ċittadini u għal kumpaniji. Jiena nixtieq tassew nirringrazzjakom hawnhekk lilkom f'dan il komitat u lil Malcolm Harbour għalix jena u kol ħdimt u kol taħt it-tmexxija tiegħu raġel kompetenti, raġel preċis, qatt ma joqgħod bideħ fuq zaqqu dejjem impenja ruħu u ta' dan nirringrazzjak Malcolm. Mela x'għamilna flimkien? biex natu ruħ biex najtek un arbu issu intern lejn iċ-ċittadini aħna ħloqna tajna dan il- il, din lodda biex noħorġu mill-krizi vettura għal tkabbir u noħolqu spazju ta' ħajja komuni ekonomika u soċjali. Eh, rigward tal-diagnostika li kien prezentalna Mario Monti ħames snin ilu eh, fuq eh, din lajja li kien hemm fissu intern rapport importanti ħafna ta' Louis Grek ex kollega ta'kom illi kien deskriva din id-distanza u din il-ċittadini kienu imxebbajn u koll imma madana kollu il-krizi għada edha tipprovoka eh, sentiment nazjonalizmu u eh, għaldaqstant iktar protezzjonizmu, kulħadd jaħseb eh, għal rasu u kulħadd jaħdem għalih innifsu. Jiena kont imħeġġeġ tassew mill-kumitat tagħkom biex uh, nħejji il-Single Market Act la tassu wahdini uh, kien kienem eh, seba'jn inizjattiva mill-Parlament Ewropew l-ewwel verżjoni, t-tieni eh, edizzjoni. Nrid eh, nfakkarkom dawn l-erba pilastri illi ħdimna fuqhom ma'kom u bis-saħħa tagħkom. L-ewwel net ir-riforma tal-xiri pubbliku biex nissimplifikaw u nikkwalifikaw dawn ix-xiri pubbliku li jirrappreżenta 18% tal-GDP Ewropew għalhekk huwa importanti ferm għad kabbir li ikunem l-ola livell ta' effiċjenza u ta' ġustizzja f'dan ix-xiri pubbliku għamlek nirringrazzja lil Filip Ġifan, Mark Tarabella u l-President Abe u l-daw kollha ħafna madwar din il-mejda illi kienu shadow rapporters fuq dan it-test tal gruppi differenti li permettulna illi nfasslu uh, grupp ta' regoli iktar flessibli, iktar sikuri u nsibu il-bilanċ tajjeb bejn l-azla għall-istati, libertà tal-azla għall-istati u l-kollettivitajiet u anki għal dak li huwa il-suq innifsu. Umbat, dawn l-inizjattivi li wasu għall-iktar progress għal digitalizzazzjoni tal-fatturi tal fil fuq is-suq. Kien hemm ħafna involuti f'din il-ħidma, ħdimna ta' malajr. U mbagħad kien hemm ukoll id-digitalizzazzjoni tal-proċeduri skont id-direttiva li invoicing il-fatturazzjoni elettronika se twassal għal ifrankar flus ta' iktar minn 2 biljuni ta' euro kull sena. Nitkellmu dwar il-digitalizzazzjoni tal-xiri pubbliku rrit infakkarkom u koll illi meta għanna bżon ta' ħafna investiment pubbliku jekk aħna jirnexxilna in Eh, konna digitalizzazzjoni fil-qasam ta' xiri pubbliku fl-Europa ikun qegħdin nifrankaw 80 eh, biljun euro ta' kull sena. Jiġifieri dawn il-flus ikun jistgħu jintużaw għal investimenti aktar pożittivi. Lil Frank Engel li għadna kif il-tqajt miegħu fuq l-istrument internazzjonali għal, għal ehm, xiri pubbliku naf li ħadem huwa fuq dan is-suġġett u nittama li l-Kunsill kun jista' jikkonsidra l-emendi li proponejtu intom biex jerġgħu jitniedu id-diskussjonijiet. Mela dak huwa l-ewwel pilastru tieni wieħed. Is-servizzi. X'għamilna fil-qasam tas-servizzi? L-implementazzjoni, ta' direttiva ta' servizzi li ħolqot tant dibattiti, kultant anki polemiki, imma din irridu natuwa il-ħajja u mhux minn Brussel biss minn min fuq sa isfel imma minn isfel għal fuq ukoll. Hemmhekk ukoll kien hemm ħafna inizjattivi f'din l-istess direzzjoni, direttiva tas-servizzi. Aħna uh, nelbu ostakoli li kienu jidru pjuttost kbar biex nixprunaw natu spirtu politiku lil dan it-test. Nirringrazzja l-Anna Maria Corazza Belt u l-Andrea Schwab u uh, oħrajn biex natu uh, nixprunaw dan it-test biex nuru l-importanza tal-ekonomija tas servizzi fl-ekonomija Ewropea. Tolleranza zero kemm il-darba għat fuq il-għal dik li non trasposizzjoni Fuq dan il-punt aħna se nżommu sodi bħala kommissjoni is-servizzi tiegħi għandhom istruzzjonijiet ċari ħafna. Aħna deċidejna li ma nerġax niftħuh dan it-test jiena kemm il-darba qatt anki ħbib tiegħi eh, tar renju Unit li dejjem għallunna irridu morru iktar li lin, irridu nagħmlu iktar. Jien għattilhom ejja napplikaw dak li għandna minflok ma noqogħdu niftħu dibattiti ġodda u aħna fl-aħħar hekk għamilna biex intejbu it-ħaddim ta' regoli fil-ħajja ta' kuljum u din id-direttiva issir iktar user-friendly bil-modernizzazzjoni tal-one-stop shop, il-kjarifika ta' drittijiet tal-konsumaturi u soluzzjonijiet prattiċi għal kumpaniji għal dak li għandhom xaqsmu eh, obbligi ta' assigurazzjoni li huma eterogeni ħafna il-Parlament il-ġdid, sinjuri, ħafna minnkom se tagħmlu parti minnu se jkollu ikkompli jaħdem f'din id-direzzjoni u jevita illi nerġaw uh, naljenaw rasna u niqfu naħdmu fuq din id-direttiva. Mbagħad eh, Bernardet Vernio ħadmet ħafna flimkien ma' Konstanz, Emma, Christian Buzoj, Heider Rule, Thomas Hendel fuq il-kwalifiki professjonali. Dan huwa test illi immiss li ċittadini b'mod konkret ħafna jindirizza miljuni ta' zazax fl-Ewropa u jgħinhom biex issibu bilanċ tajjeb bejn il-protezzjoni tal-konsumaturi u il-mobilità. Naħseb illi fl-imkien ħdimna tajjeb favur il-professjonisti li jixtiequ jmorru jaħdmu f'pajjiż ieħor, ħaffifna il-proċeduri, l il proċeduri u anki grazzi għal Karta Ewropea Proċeduri Elettroniċi irnexxinna nħaffu iktar biex niffaċilitaw il-mobilità naħseb li hawnhekk aħna sibna il-bilanċ xira fuq dak li huma eżiġenzi minimi ta' taħriġ, il-possibilità ta' eh, eh, loti ta' servizzi eh, temporanji l-applikazzjoni ta' sistema ġenerali ta' rikonoxximent tal-kwalifiki jew il-mekkanizmu ta' allerta għal dak li huma eh, dik li hija sigurtà tal-pazjenti irridu nkejlu l-impatt ta' dawn il-miżuri eh, fuq fil-ħajja ta' kuljum eh, dan huwa Eh, l-eżerċizzju ta' trasparenza u evalwazzjoni reċiproka illi imbdiet fuq il-regolamentazzjoni illi eh, u mal-bazi ta' dawn il-professjonijiet, professjonijiet reglamentati biex naraw kif nistaw insaxħu fuq livell nazzjonali l-qafas regolamentari għall-aċċess għal dawn il-professjonijiet fuq is-servizzi kentejn fuq l-inizjattivi li jintom ukoll kontu involuti fihom u li fuqhom il komissjoni eh, il-Kumitat tagħkom ikkritikom jew kultant tagħmel emendi għalihom eh, dwar il-kreditu podikarju il-kontribut ta' Sur Lexna eh, l-aċċess għal kont bankarju bażiku, test importanti ferm, is-Sur Kluta kien ir rapporta f'kumitat ieħor, Evelyn Gebhardt, il u ukoll, il-prips ukoll, mbagħad l-informazzjoni l-individwi fuq il-prodotti ta' investiment fejn Pier Antonio Panzeri kien il-rapporter ta'kom. U ma pass il-qoddim importanti u dana juri xaħġa, ħaġa importanti, dan din l-agenda kollha li jena ħdimt fuqa fl-imkien mal-Komitat Ikon Eh, mux biss tikkonċerna il-bannek, il-fondi tal-pensjonijiet, il-fondi ta' investiment, l-aġenziji tal notazzjoni tal-kreditu, imma u koll ċittadini. ċittadini li jkunu mħarsa informati aħjar għandhom id-dritt illi jiftħu eh, kont fil-bank. 9 miljon Ewropew u Ewropea eh, ma kellhomx id-dritt illi jiftħu kont fil-bank f'dawn l-aħħar snin din mhix ħaġa normali u mhix aċċettabbli ir-regolamenti finanzjarji u s-suq uniku ta' servizzi finanzjarji Dan huwa suq waħdini ta' servizzi finanzjarji jikkonċerna koll mill-qrib liċ ċittadini Il-tielet qasam importanti il-kumpaniji żaru ta' daqs medju b'mod partikolari l-appoċ l kumpaniji dan huwa xogħol li jiena għamilt flimkien mal-kollega tiegħi Antonio Tajjani, l-aċċess għal kreditu bankarju, kapital ta' riskju, dispożizzjonijiet partikolari li aħna daħanna fil-CRD erba biex innaqsu il-restrizzjonijiet prudenzjali għal fuq il-banek meta jselfu l-kumpaniji żgħar ta' daqs medju il- il-progress li għamilna fuq din l-agenda ta' finanzjament fuq meda ta' żmien twila li trid tittawal u titkompla fil-mandat li ġdid. U mbagħad nixtieq insemmi żewġ punti oħrajn li jagħmlu parti mill-ekonomija l-ġdida l-atturi tas-suq intern irridu jinteressaw ruħhom fihom il-mezzi ġodda ta' eh, finanzjament, il-cloud funding, rridu noħolqu dan il-qafas u qegħdin noħolqu qegħdin noħdmu fuqu għal dawn l-opportunitajiet il-ġodda ta' finanzjament għal erba mit elf kumpanija li jużu dawn il-mezzi ta' finanzjament ta' crowdfunding dawn ikopru wkoll ħafna impjiegi fil-qasam kulturali, soċjali, l-agrikoltura, il-fil-fondazzjonijiet, għamilna progress il-statut tal fondazzjoni Ewropea, l-fond ta' investiment tal l-imprendituri, eh, l-ewel eh, eh, etiketta jina laqatni ħafna il suċċess illi kella konferenza li saret fi Strasbourg f'jannar kien hemm 2000 persuna għal jumejn u eh, ma kienx hemm diskorsi, kien hemm seminars, workshops, kulħadd ħassem attiv ferm, hemm ħafna affarijiet qegħdin jinbidlu mill-qiegħ eh, fit-territorji f'dak li rigwarda l-ekonomija Ewropea. Eh, fej aħna li qegħdin hawn fuq immexxu rridu noqżomu għajnejna fuq dak kollu dawn il-bidliet kollha li qegħdin iseħħu. U dan, dan kien il-għan propju ta' din il-konferenza li jien organizzajt għal din l-ewwel biex propri noħorġu b'din l-ewwel eh, strateġija Ewropea, Suraba kien hemm, Sur Tarabella wkoll fuq l-imprenditorjat soċjali. It-tielet qasam l-adattament ta' suq waħdini għall-isfidi digitali eh, dawn l-sfidi li qegħdin naħdmu fuqhom ma' Sinjura Cruz u oħrajn. Għaliex il- is-suq eh, waħdini fl-Ewropa huwa eh, suq ta' żminijietna, jiġifieri eh, li huwa bbażat fuq affarijiet li jsiru b'mod digitali, fuq l-internet, mhix ħaġa sempliċi għaliex ir-ritmu tal-innovazzjoni huwa maġen ħafna ħafna drabi laqas inlaħqu miegħu imma grazzi għall appoġġ tagħkom aħna għandna aġenda jew bdejna aġenda ta' riforma progressiva li se tkompli mill-2015 sal-2020 aħna se naħdmu mill-qrib ħafna mal-stakeholders kollha iktar minn sentejn ilu jiena proponejt pjan ta' azzjoni biex inneħħu l-ostakoli mill-iżvilupp ta' kummerċ elettroniku ta' servizzi online dan ix-xogħol sar minn Pablo Arias Sanchevaizas, eh, Signora Pitikainen, Sur Correra de Campos, u jiena laqtitni ħafna l-kompetenza tagħhom u l-passjoni illi urew waqt il-laqat tagħna li kontribwixxew bisħieħ Eh, fil-ħidma tagħna l-pjantazzjoni fuq il-kummerċ elettroniku u servizzi online u iktar minn tliet kwarti tal-proposti illi għamilna ġew implementati għal dak li hija protezzjoni tal-konsumaturi, direttivi dwar id-drittijiet tal-konsumaturi, riżoluzzjoni alternattiva tat-tilwim, eh, rapport fuq is-siti tal-paraguni tal-prezzijiet u eh, qed inkomplu uh, niddiskutu l-kwistjoni tal protezzjoni ta' data tlet eh, testi li jirrappreżentaw tlet passi ta' progress fis-suq wahdini. l-ewwel net il-konsinna il tal-pakketti Sur Kreutzmann u oħrajn, Signora Royle ħadmet fuqu, Sur Bielan, din l-inizjattiva hija eżempju ta' dak li wieħed jista' jagħmel meta l-atturi eh, l-istati membri jaħdmu biex eh, table servizzi online, eh, saħħu l-interoperabilità u il-ħarsin tal-konsumaturi. It-tieni suġġett il-lob tal-azzart online, sur Kreuzmann, sur Fox, Signora Chardon Bose, sur Young u koll, emmek u koll, aħna minar ma zidna dispozizjoniet leġislativi oħrajn, ħdimna ma regolaturi nazzjonali, eh, ħdimna minn affarijiet prattiċi biex dejjem inħarsu iktar konsumaturi. Umbat l-aħħar punt li ħadmet fuq Sinjura Bielan, is-suq ta' pagamenti elettroniċi dan ukoll huma element importanti għalla volja l-komitat tagħkom mhux involut formalment f'dan, imma dan il-pakket tal-pagamenti, servizzi tal-pagamenti għamel parti integrali mill-azzjoni tagħna favur is-suq waħdini naħseb nittama li il-bil li ntlaħaq fil-plenarja l-ħamis li għadda il-parlament se jwassal għal biex titkompla din il-ħidma fil-mandat li jmiss Umbat fuq eh, l-approfondiment ta' dawn ir-regoli u l-odot li se nużaw biex naslu fejn iridu nastu jina kont kontent ħafna illi bil-suċċess tal-żewġ konferenzi li saru fi fraru f'Marzu fuq il-kwalifiki professjonali u xiri pubbliku. L-ideja kienet illi kunem segwitu biex nispiegaw il-da kollha involuti eh, x'ridna ninkludu f'dawn it-testijiet Eh, xoħut minnkom esprimew il-bizza taħħom illi dawn il-testi jarġaw jibdu jinfetħu mill-istati membri fil-moment tal-implementazzjoni taħħom eja man kabruħx dan il-riskju. Aħna rridu naraw li dawn il-liġi Ewropea tiġi implementata kif imiss u nikkooperaw mal-istati membri naħdmu magħhom, naħdmu mal-ministri, mal-ministeri, ikkonċernati biex niżguraw li dawn it testi ġu applikati bl-aħjar mod possibbli eh, fil-realtà. Imma nerġa' ngħidilkom, mhux se jkun hemm tolleranza għal meta jkun hemm tollera eh, implementazzjoni nieqsa jew implementazzjoni ħażina ta' dawn l-istrumenti. Eh, dan is-segwitu rrit ikkompli, rridu nipparteċipaw li rridu fih. Għafir ah, rigward ukoll ta' semestru Ewropew importanti ferm u nirringrazzjak Malcolm tal eh, ta' sem tijak għalix il-semestru Ewropew kien eżerċizzju budgetarju u ta' kontabilità imma zviluppa f'eżerċizzju ekonomiku u e, dan huwa importanti ħafna fil-fema tiegħi. Mela biex nikkonkludi grazzi għal darboħra għax xogħol li inti għamilt bħala President Malcolm, bħala rapporteur, shadow rapporteur, uh, koordinatur jew membru supplenti. Jiena mhux se ninsa il-kwalità u s-sinċerità illi bija dejjem irnexxinna naħdmu hawnhekk flimkien u eh, dak li rnexxinna nagħmlu għamilni ukoll bl-appoġġ u lajnuna ta'kom. Grazie. Well, thank you very much indeed. Grazie ħafna. Tal tal-prezentazzjoni brillanti eh, u nista' nitkellem minna ħatana, nitkellem fisem il-membri, aħna naprezzaw l-impen tijak, kull rapporter jew shadow rapporter eh, irċeva zjara minn għandek waqt il- eh, waqt il-rapport u inti eh, kont informat fuq il-rapporti kollha kellek ħafna idejat, kellimt fuq il- il-suq wahdini u l-mod kif inti promovejta din l-inizjativa, a parti il-liġi għanna uh, l-axar uh, tħassib uh, l-iktar importanti me ċittadini Ewropej u Umbat kien hemm anki l-forum tal-suq Wahdini u l-follow-up tijaw. Aħna apprezzajna kif ħdimt maħna biex jizzit il-profil u ħdimt ukoll ma l-intraprizi illi hija parti mill-ħidma kbira li għada kif bdiet u dan huwa xogħol għal parlament li miss għandi uh, xiftit kellima. Chris, Mrs. Styler, Mr. Kreutzmann, Mrs. Vanier, Mr. Schwab, Mrs. Ruler, um, anybody else? Mrs. Gephardt, of course. Uh, have I missed off anyone? Ħalejt il-xaħat barra le de grip. Anki i zgur jena li tixtieq titkellem. Nistaw namlu tlet gruppi ta' tlet kellima. Jekk eh, eh, titkellmu fil-qosor m'għandniex ħin binar limitu, però Nistaw nitkellmu anki wara. Irigo Perez, Tyler u Kreutzmann. Grazie ħafna proset tu kolli kommissarju għax-xogħol tajjeb u l-ispirtu kostruttiv tiegħu. U iġib xi ġib ġejjini ġejjin jiena nawgurawlu kull suċċess. Jiena xtaqt nirreferi għat tlet punti illi qegħdin naħasbu l Spanja, l-pajjiż li tafu sewa x'milekx li kont hemmhekk sur kummissarju. L-ewwel mistoqsija tiegħi għalhekk hija il-fatt illi għalissa test ta' em, paragun fil-kas ta' dejn subordinat memx konformita. Għettini mistoqsija minkejja li hija kwistjoni ta' kompetenza għandax ta' mal manipulazzjoni li kienem ta' dawk li talbu il-self għal mortgage u ukoll imbagħad it-tielet mistoqsija mal-kwistjoni tal-SMEs li mhux qed jingħataw il-kreditu u meta qegħdin naraw li hemm dan id-dejn kollu bħalissa fil-pajjiż naħseb li jiena għandu jkun hemm kreditu li jasal fidejn fl-SMEs u l-familji tagħhom. Euh, euh, Eh, inti fl-ewwel parti tal-mistoqsija tiegħek saqsejt dwar it-test, però tista' tgħidli għalli ma kont qed tirreferi. Mhuwiex l obliga l obligu ta' persuna li meta din tmur tixtri u il-bank jofla id-dejn subordinat, ġifiri prodott finanzjarju msejjaħ dejn subordinat jew dil persuna titturi li tittaf daqsxejn bil-finanzi, tifhem daqsxejn fil-finanzi u ħafna minn nies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 nishtina ċaħġa fuq dak li aħna ksibna f'dawn il-ħames snin, pero qed ngħidu aħna illi issu u aktar protett. Meta tkellimt pereżempju fuq il-kwistjoni tal-euroxettiċiżmu fil-Renju Unit l-iskema tal-garanzija tal-depozitu għattajt illi il-depoziti tal-ċittadini huma garantiti sal 85,000 u 100.000 euro eh, fl-eurozona. U din hija kisba tal-Europa, però dan mhuwiex miktub fil- eh, ma mhuwiex ċar mill- eh, minn dan l-avvis li wieħed jara fil-banek. Nistaw forsi ntejbu din is-sitwazzjoni. Fuq il-kwistjoni tal-pensjoniet, inti bdejt il-proposta tal-pensjoniet il-ġodda testa forsi tajdinna li xi status għandha di għax hemm ħafna nies inkwetati fuq din il-kwistjoni tal-pensjoniet wasan nesa fit-tarf tal-mandat speċjalment għal dawk in-nies li jaħdmu jew jivvjaġġaw barra minn pajjiżhom u mbagħad <laughs> kif x-rakkomandazzjoniet tista tatina biex nkun nistaw naħdmu aħjar fil-Komitat Emko. Issa sur Kreuzmann. Grazie, President. l nirringrazzja l-Komissarju tal-kooperazzjoni eccellenti li kien dawn naħar ħames snin. Kien eh, pjaċir ninnotaw li aħna nistaw nitkelmu liberment u noħorġu b'soluzzjonijiet anke fuq kwistjonijiet kontroversjali bħal konċessjonijiet kien, kien dibattitu kbir fil ġermanja u l-komissarju kien pragmatiku ħafna u għal li e, f'dan il-kas allura neskluduh dan l-argument mit-trialogu. U anki il-kwistjoni tal-lob tal-azzart online fuq l-internet Jena konvinti li għanna bżon ta' soluzzjoni ta' Ewropej f'dan il-kas, għax nkella ma nistawx ikonna eh, protezzjoni tal-konsumatur xirqa għal nis li eh, ħossu għom attratti ħafna jew iżaza u anki fil-kwistjoni tal-ħasil tal-flus ma nistawx eh, nikkontrollawhom dawn is-suġġetti jekk ma jkunniex approċċ Ewropew. Fil-Ġermanja għanna ftehim tal-lob tal-azzart online li għadu maġiġ implementat, e, jeżisti l-ftehim ma sor fuq il-karta biss. Il-Komissjoni tat sa lulju ta' din is-sena biex timplementa. X'inhija l-istima tiegħek? X'inhija l-evalwazzjoni tiegħek fuq il-probabilità illi din il-leġislazzjoni titħol fi seħ għax għandna ħafna kumpanniji u il-kwestjoni tal-autorizzazzjoni. Xie probabilità hemm li kunem proċedura ta' ksur minnaħa tal-Kummissjoni għax din hija situazzjoni li għandha tkun trasparenti. Onità ma il-Kummissjoni mhix se ta' f'dan il kas li tieħu azzjoni fil-futur. Tajjeb. Mela ngħaddi sal-Kummissarju Banier biex jirrispondi. Madame, Irigoyen Perez. Signora Perez. Semmet posta problemi u dbatija u l-inġustizja illi eh, hemm fil-pajjiż tagħha ma mhux biss. Eh, dawn l-effetti negattivi ġew minn nuqqas ta' regoli, minħabba korruzzjoni, minħabba tmexxija ħażina Eh, mux tortakom imma dana ovvjament dana jikonċernakom bħala membri tal-Parlament Ewropew xedu tiffaċċaw iċ-ċittadini naħseb illi flimkien minn ma noqogħdu eh, ntabtbu fuq dar xurxin nistgħu ngħidu illi tallimna tallimna mill-kriżi finanzjarja. Jiena ippreżentajt 28 liġi ta' regolamentazzjoni f'erba' snin u jiena ħadd l-impenn u rispettajtu waqt għat li kull attur, kull prodott, kull settur finanzjarju jrid ikun kopert minn supervizjoni u regolamentazzjoni pubblika. Huwa biżejjed dawn il-liġijiet kollha huma ideali? Le. Wis probabbli se jkollna nirveduhom imma għalmenu issa għanna struttura, struttura li għada ma, ma ntemmeċ għalix l-axar test li se eh, li, li prezentajt se jġi diskus mill-parlament li mis fuq separazzjoni strutturali tal-banek imma l-Unjoni Bankarja u bit-testi kollha li adottajna naħseb illi b'sinċerità nistgħu ngħidu li tallimna b'mod partikolari Signora Perez fuq il-kwistjoni tal-informazzjoni l ċittadini mustamorru l lura fuq dal-kwestjoni ta' testu tal abuzi illi seħħew f'pajjiżek imma fit-test tal-preps illi għadna kif adottajna aħna eh, għadna attenti biex nizguraw illi l-konsumaturi ikollhom l-informazzjoni li jeħtieġu mod partikolari dak li huma l-iktar fraġli. Il-test, il-dokument fuq il-benchmarks għadu għet jiġi diskuss jena nishtiq li dan iġi adottat qabel tmim tal-mandat, imma naħseb li għamnek aħna fl-imkien ma libor li jintuża fi Spanja eh, f'miljuni ta' kontratti ta' stelfa djar din ħaġa skandaluza Je waħda mir-raġunijiet għalfejn li fl-istess moment meta jiena preżentajt it-test fuq il-libor jew fuq il-benchmarks mod ġenerali jiena ipproponejt u dan ġie adottat tisħiħ tad direttiva fuq l-abbuż tas-suq issa huwa meqjus bħala rejat dawk in-nies li jistħoqlhom jispiċċaw il-ħabs, se jispiċċaw il-ħabs għaliex dana immanipolaw eh, eh, ċittadini, il-kumpaniji, sitra anki l-istat. Ġifieri tallimna l-lezzjonijiet u nittama illi test fuq il-benchmarks ikun adottat malar kemm jista' jkun. Mbagħad il-finanzjament tal-SMEs eh, huwa importanti ħafna Din ukoll għal din il-problema kien il-risposta kienet l-Unjoni Bankarja din il-kriżi finanzjarja mhux biss farket tkabbir f'ħafna pajjiżi imma farket ukoll dak li kien beda jaħdem sew jiġifieri suq interbankarju rajna rinazzjonalizzazzjoni tas sistema interbankarja il-banek illi ma kienux qed iselfu lil xulxin u l konsegwenza ta' din il-frammentazzjoni serja li qed naraw illum fil-fatt 83% eh, tal-kumpaniji fil-Ġermanja ta' SMEs fil-Ġermanja jirgsbu eh, dak li jitolbu eh, immedjatament 45% tal-kumpaniji Spanjoli u Taljani 23 tal-kumpaniji fil-Greċja għandhom rati tal-imax fermola. Dan ma jistax, l ma jistax ikomplu hekk U għalhekk it-tweġiba li aħna tagħna l lin mir-rwol tal-Bank Ċentrali Ewropew eh, biex jerġa' jibda eh, eh, jgħin il-banek għaliex fom ħafna flus u għalli jkun hemm din l-Unjoni Bankarja illi se tejn il-suq bankarju jaħdem ferm aħjar biex tagħmel tajjeb għal dawn jew teqret dawn id-differenzi illi kultant ikunu inġusti hemm ħafna għodot kif wieħed jista' jiffinanza lil kumpaniji żgħar ta' daqs medju imma għodda li aħna nixtieq li nerġa' nibdew nużaw imma bil-prekawzjoni, bir-regoli ta' trasparenza u ta' titolizzazzjoni. Eh, memx għalfejn fakkarkom il-ħsara illi titolizzazzjoni ħażina għamlet fil-Istati Uniti biex niddiversifikaw l-aċċess tal-SMEs għal finanzjamenti li għandhom bżonn titolizzazzjoni tajba b'standards u regoli. Tista' tkun ideja għandi ideja oħra li jiena eh, se nippreżentaw f'dan id-dibattitu huwa il-ktieb tal- ktib Ewropew tal-bank illi ikun ktib ieħor li jiżid jiżdied mal-kotba tal-bank eh, nazzjonali biex ikun hemm iktar innovazzjoni u eh, iktar għajnuna lill-SMEs. Senjura Karen Steiner semmiet il-depositi tal-garanzija, ju garanzija tal-depositi. Għamnek u koll aħna tal-limna din hija regola intangibli kullimkien u dejjem bħal dik tal-protezzjoni tad-depositu li huwa taħt 100.000 euro dinja forma ta' ħarsin u direttiva ta' garanzija ta' depositin uh, ridet tiżgura li kunem finanzjament koerenti, aħna ħdimna ma' 28 fond nazzjonali ta' garanzija, probabilment anke fi żmien dawn il-fondi nazzjonali ta' garanzija se jaħdmu aħjar flimkien kif jiena konti suġġerejt fil-proposta inizjali tal-Kummissjoni. Inti staqsejtna, Signora Xtajle x'parir tista' tagħti jiena ma nistax nagħti pariri l deputati l-ġodda, ma forsi f'Ottubru li suċessur tiegħi nista' ngħidu li il-muftiħ mhux biss minħabba it-trattat li issa jagħtikom seta ta' kodeċiżjoni b'mod ġenerali, imma anki għal kwalità tal- testi li nħorġu, għal kwalità tal-spiegazzjoni tal testi biex nużaw bisħieħ il-wol ta'kom barra minn dan il-parlament fil-kostituenzi ta'kom biex taħdmu mal-parlament, mux biex tafdaw il-parlament, mux dejjem faċli illi tiġi hawnhekk qudiem il-parlament kultant intom eh, tikkritikaw blaħrax imma xorta waħda jiena qatt ma dispjaċini li qattajt il-ħin hawnhekk niddiskuti magħkom u lill-suċessur tiegħi intiħ parir illi juża u, u jinvolvi il-Parlament e, f'dak għaliex il-Parlament juri xanda tkun it-tri ferma aktar minn dawk illi huma funzjonari għaliex dawk ikollhom l-ambizzjonijiet tagħhom il-Kummissjoni mhix qiegħda hemmhekk biss bħala gwardjana ta' trattati, iva trid tħares it-trattati għandha tkun intransiġenti kif għal is Schwab fir-rapport tiegħu trid tkun intransiġenti, trid turi tolleranza zero, però mhux biss dak mhux biss ir-rwol tal-Kummissjoni trid tiffaċilita bil bejn iż-żewġ leġislaturi għal kelli tant triologi f'dawn l-aħħar erba' snin, imma trid ukoll toffri strateġiji jiena eh, ħadd il-rwol ta' surtajani fuq politika industrijali u l-kumpanija ħdimna ħafna fl-imkien u kol, pero sinjuri, naħseb illi il-mexxejja Ewropej il-Parlament irrid ikollu l kuraġġ illi joħroġ bi strateġija għal kompetittività industrijali. Kenna rrieda u l kuraġġ illi nfasslu politika agrikola 50 senilu għandu jkollna l-istess kuraġġ biex noħorġu politika industrijali permezz ta' eh, biex nibdew bil-setturi ewlenin biex inwaslu għall-investimenti privati u pubbliċi komuni fis-setturi fejn aħna nafu illi eh, mill-ikbar kapacità industrijali Ewropea, b'mod partikolari għat 30 sena li ġejjin. Il-kompetituri tagħna se jkunu Ġappuniżi, Ċiniżi, u għalhekk aħna rridu ninvestu flimkien nimutwalizzaw privat il-pubbliku f'dawk is-setturi li huma l-iktar importanti u l-Kummissjoni għandha tipproponi strateġija bħal din għal fil-fema tiegħi din se tkun priorità għas-snin li ġejjin. Jiena rrid ngħid is-Sur Kreutzmann nirringrazzja ħaxxol kollu li għamel fuq dan il-sujġett tal-lob tal-azzart online fil-komunikazzjoni tagħna tal-2012 jiena kontatt li 15.000 sit tal-lop li huma attivi online fiktar minn 95% eh, tal-każijiet jaħdmu mingħajr liċenzja ġifieri b'mod illegali. It-tweġiba tagħna kienet li nisħu fuq il-kooperazzjoni amministrattiva biex inħarsu iktar lill-konsumaturi niżviluppaw il-dan qafas legali biex aħna niġġieldu kontra l-piraterija, eh, it-tweġiba eh, għal piraterija miex li nikriminalizzaw l-żazax li huma pirati fuq l-internet imma li noffrulhom eh, offerta legali bi prezz tajjeb li tkun aċċessibbli u li wkoll ninformawhom fuq l-ispejjeż kollha li huma involuti l-azzjoni tal-piraterija tmur kontra it-kabbir kontra l-impjegi irridu nofruhom, nofrulhom offerta li tkun legali u nabbuhom bir responsabilta irridu kunu ċari u koll jina l-Sinjur Kreuzman għajdlu li jekk fl-ħar mill-ħar da musa jkun bizzejiet, eh, forsi fuq il-lop online ikun hemm bżonn ta' qafas leġislattiv Ewropew propju biex niġildu iktar kontra l-frodi, biex ikun hemm eh, iktar lop minn art babis, kompetizzjoni ġenwina fil-qasam sportiv niġildu kontra eh, il-vizzju. Jiena se naqsam din l-idea mal successur tiegħi aħjar kunem natu priorità l-kontrat mill-li l-obligu. Jintnefqo ħafna flus fil-lob tal-azzar, tal-ekkem ħafna involviment ta' gruppi kriminali, ta' mafja. Jina l-opinjoni personali tijaj, netkellem għannom tijaj, naħseb illi Eh, fuq il-lop online fl-Europa eh, se jkun hemm bżonn ta' qafas leġislattiv. Konvint minn dan. Uh, very comprehensive answers. And... Risposti, grazzi għal risposti eh, kompluti ħafna. Issa tlet mistoqsijiet oħrajn minn Viċi President Andres Fab u Heidi Rula. Grazzi, Malcolm. Verament l-lum vera din hija l-aħħar laqa tagħna bejn il-Kumitat u il-Kummissjoni, il-Kummissarju Barnier u fl aħħar sur komissarju inti għattilna uh, dak li rnexxinna namlu f'dawn l-aħħar erba' snin fl-imkien u minna tiegħi imma naħseb illi ħafna jaqblu miegħi. Aħna veru illi ħdimna miegħek uh, fl-interess kollettiv, fl-interess ġenerali, u eh, Dan irnexxinna namlu anki li l-lin minn differenzi bejn l-istituzzjonijiet irnexxinna nelbu eh, dawn l-intoppi favur l-interess ġenerali u ħafna drabi għasin indunajna kemm konna qegħdin nistinkaw għax tant ħdimna bil-qalb hawnhekk fil-Parlament u miegħek illi laqas wieħed jintebaħ kemm ikun irnexxielu jagħmel affarijiet kemm eh, favur il-kompetittività u tkabbir, ġifieri favur l-SMEs, favur il-konsumaturi, favur iċ-ċittadini. Huwa veru li eh, ġilidna ħafna kontra eh, dan il eh, xabba li kellu ċittadin mid dal-diskors fuq il-suq wahdini, ecc. Grazzi, apprezzajna ħafna il, din il-rabta li kienem dejjem bejnietna, il-mod kif dimna fl-imkien u għal-snin li ġejjien nittama li ħafna kummissarju ma' servizzi kollha ta'kom għal xina fi xoll li għamilt mal-servizzi ta'kom ringrazzjom u ukoll, mhux qegħdin hawnhekk imma xorta ħaqhom għandhom grazzi l-xoħut mhux kollha ovvjament. Irrid nirringrazzjom għaliex biddinna l-metodu tax xogħol tagħna dan huwa importanti ħafna issa biex niġġieldu kontra din il-fatt li l-ċittadin ċittadini mxebban dan is-suq wahdini, xi ħaġa li kienet diffiċli ħafna li niksbuha il riskju u l-periklu ta' trasposizzjoni twila jew eh, kontestata li tista' tagħmel eh, ħsara u koll għal dan il-sentimenti li aħna minna ħatana ridna noħolqu il-servizzi tijak se jibqaw emmek, aħna forse ma nkunux għaw, imma eh, ma nkunux il-bot, irridu noqodu b'sebajnejn, noqodu attenti u noħolqu din ir-rabta bejn il-membri tal-Kunsill il-servizzi tagħhom membri tal-Parlament eh, il-ġdid u l-assistenti tagħhom u il-servizzi tal-Kunsill. Mela, fil-qosor ħafna jiena wkoll irrid ngħidlek l-idea illi nidejt inti fuq dan il-kodba tal- tal-bank fej bejn wieħed jista' jġemma jista' jkun element ieħor, element ieħor, eh, strumenti ieħor favur iċ-ċittadini Dan irrit jaqdi l-innovazzjoni, ir-riċerka, dak li huma l-affarijiet li joħolqu tkabbir u l impiegi u anki din il-privattiva Ewropea li inti ma semmejtiex eh, fil-diskors tiegħek. Eh, Għadba baqa affarijiet illi rridu nkomplu naħdmu fuqhom għaliex eh, huma diffiċli li wieħed iwettaqhom, pero hemm bżonn li warbu xi ftit id-differenzi kulturali li hemm fil-pajjiżi u nkunu sodisfatti wkoll dak li għamilna f'dan l-aħħar erba' snin. Thank you very much. Uh, Andres Fahn. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, lieber Michel Barnier. Ähm, auch ich möchte natürlich... Grazie, Präsident. E grazie, Kommissario Barnier. Jena, misten ripeti il, il, il, il klim li uh, E, e, e, li ġew pronunċati aħna minnaħa tal-EPP għanna apprezzament kbir għal għaxol tijak. Inti verament bdilt ħafna affarijiet fis suq intern. L-għol net bil-liġi tal-suq wahdini. Irnexxejna niksbu approċ orizzontali u dan għu importanti ħafna bej l-2004 u 2009. U nitama li l-parlament li mis se jkompli fuq din il-ħidma fil-departimenti differenti tal-Kummissjoni li hija inizjattiva koerenti. Inti semmejt il-klim uh, tolleranza zero Eh, u governanza ħjar, iktar supervizjoni fuq l-Istati membri. Eh, u fi deċizjoni tal-Unjoni Ewropea hekk iridu nagħmlu, iridu propju nużaw tolleranza zero. U irridu nifmu perfettament kif jaħdmu l-affarijiet eh, fil-gvernijiet ċentrali, reġjonali, lokali u kemm kemm idumu l-liġijiet biex jiġu mnedin. Naħseb illi irridu anki nitkellmu fuq dak li qed tagħmel l-Unjoni Ewropea pereżempju l-professjonijiet deregolamentati x'nistgħu nagħmlu biex is-suq intern ikun iktar miftuħ. Hemm ħafna kwestjonijiet ħafna nis li mumiex kontenti u ħafna problemi nistaw. U nishtiq nistaqsik xinija s-situazzjoni fuq il-fat illi nerġaw namlu regoli ġodda għall-aċċess għal professjonijiet. Nistaw nistaw namlu xi ħaġa fuq dan il-fronti? Grazzi. Grazzi, ġivab. Hajdi. Grazie, anki jena xtiqni ringrazzjak tal-kooperazzjoni eccellenti li kenna grazie għal segretarjat, għal kooperaturi tijak u, u anki tana. U peress li jena għadni ma tkellimċ din l-ewel darba jina u konni xtiqni ringrazzja l-President Harber fissem il-grupp eh, tal-ħodor. Forsi mux qed jismani imma il-messagġi għaxar jasallu. Ilna eh, naħdmu b'mod eċellenti f'dawn ħames snin u anki mal-Kommissjoni u dan huwa possibbli grazzi għall presidenza u għall kooperaturi differenti fil-Kummissjoni. Għandi indikazzjoni żgħira. Nixtieq jiena nirringrazzja anki lil eh, sintki Awstrija ċejt kellimt magħhom dal-għodu hemm ħafna dubbi fuq livell lokali u issa però huma kontenti u l-mixin l-qoddim hemm iktar sikurtà, iktar flessibilità, iktar semplifikazzjoni u jappoġġaw din. Però jiena xtaqt ngħid xi ħaġa anki fuq it-tieni punt tiegħek il-kwistjoni tal-trasposizzjoni anki fuq dak li għal sur xbab. F'ċerti setturi, per eżempju, l-arfin reċipluku, rikonoxximent reċipluku tal-kwalità tal-ħiliet professjonali u importanti li wieħed jkun jista' Eh, japplika di naturalment eh, anki wieħed li għamel revizjoni eh, specialment fuq dak li għandu xjaqsam mal-rikonoxximent reċiproku tal-professjonijiet. Diġa kien hemm tliet revizjonijiet li huma pjuttost ħafna f'dan il-settur. Umbat nista' namlu kif nista' kif jista' jkollna politika industrijali aħjar, kif nista' nappoġġaw l-SMEs għax il-liġijiet urew illi jekk hemm kontinuità dana jgħin u dana jista' jikonsolidana fis-settur specialment tagħna. Qed nħars li l arloċ forsi l-grip u Gepard jistaqsu issa eh, il-mistoqsijiet tagħhom u mbagħad nisimgħu minn il-Kummissarju Barnier. Iva, grazzi. Ninaqat ma l-kellima li tkellmet qabli u nixtieq għal darba oħra nirringrazzja l-Kummissarju Barnier Il-kooperazzjoni kienet eccellenti u miftuħa ħafna. Għaddana ma nistawx najduħ fuq il-kommissarji kollha foxrin sena illi illi naħdem fil-Parlament Ewropew jiena kelli ħafna esperjenzi mhux dajem kienu pożittivi. Nista jekk nista natik eh, parir u fuq il-suċessur tiegħek eh, naħseb l-aħjar ħaġa li illi suċessur tijak ikollu il, dan il-ftuħ, dan huwa dinja ħaġa importanti ħafna. Eh, ħaġa oħra li nishti insemmi. E, Iżminijiet eh, tal-leġislazzjonijiet fil-kuntest Ewropew eh, kif għamilna fuq direttiva ta' servizzi u revizjonijiet differenti u aħna għadna mm, ma reġawx nibdew bil revizjonijiet għajn għamlu verifika fuq il-fat li dak li aħna deċidejna jiġi applikat u niprofaw naraw dak li jaħdem u dak li jaħdem inqas u sempliciment naħna niprofaw natu fiduċa l-intraprizi u anki l-konsumaturi u mux inkomplu mbidlu ir-regoli. Din hija waħda mill-punti l-iktar importanti u anki hawnhekk jiena nixtieq nitlob lil kummissjoni eh, eh, biex eh, inti tinkludi anki fost ir-rakkomandazzjonijiet tiegħek. Jien nipprova nifmu x'inhuma l-effetti l-impatt tal-liġi Ewropea qabel ma nibdew nerġgħu niftħu liġi ġdida. U dan għandu jisir qabel ma nkunu nistgħu naraw kif jiġu applikati fl-istati kollha. Grazzi ħafna. Issa signora li grip. Grazzi, Sur President, Sur Kommissarju. Jiena u kollu Skużawni li se noqgħod nirrepeti għaliex wara dawn l-interventi kollha li diġà saru, se nerġa' nirringrazzjak għal kwalità tal xol li aħna namlu nagħmlu flimkien u għal mos kif inti dejjem smajtna kon disponibbli Jena naħseb illi l-atteġġament tiegħek, il-pożizzjoni politika tiegħek eh, għandha tkompli tispira lill-membri tal-Kommissjoni Ewropea il-ġdida. Dak li huwa gvernanza tajba tal-affarijiet Ewropej u ta' twettiq tajjeb ta' xogħol Ewropew. Jiena xtaqt ukoll ringrazzjak u eh, najdlek illi servizzi tijak, l-uffiċju tijak u inti u koll. Rġajt podġejtu il-suq wahdini fil-qalba tal-politiki Ewropej b'xi mod ikkontribwejtu għal konsolidazzjoni tal-pedamenti eh, tal-dan is-suq wahdini. Il-pedament il, tad-dar Ewropeja tagħna u li minn min, min, min dan il-puntatlu stajna mbagħad infaslu u nibnu politiki oħrajn. Jena mandiġ mistoqsijiet għalik propju ma propju forse tippermetti li namel dal-intervent personali ma' assir jena għandi pozizjoni ftit partikolari għamnek f'dan il-komitat imko għalix wara li nħtar tinti u sirt komissarju jena tħalt fil-Parlament Ewropew jena tħalt fil-komitat imko eh, su internu protezzjoni tal-konsumatur Eh, għalek eh, jiena kont eh, kontenta, kont gburija ħafna, ġifiri komment personali minna għaj naħseb illi aħna fis-snin li ġejjin għaliex dak huwa żgur dak li qed jippretendu ċittadini u l-kumpaniji mill-Unjoni Ewropea, nittama li nkunu nistgħu naħdmu nippruvaw li kemm jista' jkun nissemplifikaw il-leġiżlazzjoni, nissemplifikaw ir-regolamentazzjoni Ewropea u naħdmu kol biex nwaslu iktar stabilità eh, hemm ħafna appell għal stabilità eh, u semplifikazzjoni tal legoli eh, tana anke bil-tkomplija tal-suq wahdini Ewropew rridu nżommu f'moħħna wkoll dan l-obligi ta' semplifikazzjoni u li aħna nħaffu anke per amministrattivi u nofru iktar stabilità. Grazzi ħafna. Good. Well, thank you. Grazie ħafna. U grazie anki illi inti tħalt fil-komitat tana bħala suċessur ta' ta' Michel Barnier. Komissarju, nista' tolbo kista issa rispondi u biex eh, u wkoll. Grazie, Malcolm. Veru li Jiena kont kontent ħafna meta sirt eh, Kummissarju Ewropew fi frar tal-2010 fuq talba tal-kull Kummissjoni, mux għanki eh, għalix kienem eh, Konstanz li grip illi se ta' tidħol fil-Parlament Ewropew u taħdem mod attiv ma'kom. Biex inwieġeb il-Bernardet Vernio jiena rrid nirringrazzja lila lil Andrea Schwab u Signora Ruila, Signora Bart ukoll intom il-koll l-erba li intom u Konstanzu kol issa tkellimtu dwar eh, l-implementazzjoni tal-test fuq kwestjoni ta' tolleranza zero. Dana se nikkonferma jiena naf li l-istati membri għamlu progress bit trasposizzjoni ta' direttiva eh, su intern fl-aħħar eh, stħarriċ li sarem żewġ stati membri l-Polonja u l-Belġju illi għadhom mar nexxilhomx jilħqu il-mira ta' 1% il-medja tal-Unjoni huwa 0.6 u issa qegħdin 0.5 qatt ma konna daqshekk rib għall an ta' 0.5% li konna ipproponejna huwa biss permezz ta' għanijiet ambizjużi u eżiġenti illi aħna nistaw noħol u suq waħdin li jaħdem 100 u fil-mija. Bernadette u koll semmiet il- dan il- dan l-scoreboard eh, ta' din il-mira storika ta' 0.5 fil-mija u għaw 13 stat membru li edin taħt dan il-0.5% ġifiri qed naraw illi progress qed isir imma xorta rridu noqogħdu attenti. Fu il-professjonijiet regolamentati ħajdiru la semmitu dan l-eżerċizzju ta' evalwazzjoni reċiproka mux eh, l-ewel qabel kollox il-priorità ta' ċess għal professjonijiet imma naraw ostakoli jem għal dan l-eżerċizzju u l-effett kumulattiv tal restrizzjonijiet kollha fuq l-attività professjonali u r-riżultat eh, ta' din ir-reviżjoni bejn il-pari illi saret fil-kontest ta' direttiva dwar is-servizzi ġiet ippreżentata fil-komunikazzjoni tagħna f'Ottubru tal-2013 xanna nistennew minn din il-peer review, revizjoni bejn il-pari. L-għannet irridu noffru l-professjonisti trasparenza sħiħa fuq il- professjonijiet illi eh, l-istati membri jitolbu kwalifiki professjonali speċifiċi. Andrea, jena naħseb illi trasparenza, il-paragonabilità se jkollhom rwol importanti u li ċerti ostakoli li mandomx raġuni ġenwina għalfejn jeżistu ma sempliciment uh, eh, aspetti ta' protezzjonizmu irridu jaqaw jisparixxu dan l-eżerċizzju koll irid wassal għal modernizzazzjoni ta' regolamentazzjoni fuq il-professjonijiet fl-istati membri u aħna se nistiednu lill istati membri biex jaraw x'inhuma restrizzjonijiet ta' aċċess għal professjonijiet eh, fid-dawl tal dak li joħroġ minn din ir-reviżjoni bejn il-pari. Illum ma nistax ngħidilkom x'inhuma r-riżultati ta' dan l-istudju imma naħseb illi fix-xhur li ġejjin ikonna l-opportunità li naqsmu mal-Parlament l-ewwel riżultati eh, u eh, nagħmlu analiżi analizi pajjiż pajjiż ta' fejn hemm dawn eh, l-ostakoli jekk mhix ġustifikati jew le ah, fir-rigward ta' dawn il-professjonijiet regolati. Ja kwistjoni orizzontali u dan il-metodu biex ikonna dan l-scoreboard ta' trasposizjoni, ta' tħaddim, ta' ostakoli mhux ġustifikati din l-informazzjoni reċiproka eh, se tkun importanti ħafna u l-Parlament eh, il-ġdid se jkollu juża iktar bħala qodda ta' pilotaċ su intern. Grazzi l-Sinjura Rule għall-evalwazzjoni li tatna ta' direttiva fuq is-suq fuq ix-xiri pubbliku il-għan kien illi innaqsu il-restrizzjonijiet jiena kont president kollettivitajiet territorjali għal kważi 20 sena u rajt kif ix-xiri pubbliku eh, fil-Unjoni Ewropea kienu dejjem jaqta il-qalb tal-SMEs għax biex japplikaw kienu eh, kienu jiswew 30% ta' dak li kienu qed jittamaw li jaqalaw jekk jirbħu waħda mit-tenders. Eh, Eh, l-innovazzjoni, l-inklużjoni soċjali, protezzjoni tal-ambjent, dan kollu irrit ikonna leġislazzjoni fuqu. Eflin, jena ħat nota ta' talba tijak Eh, dwar l-effett tal-liġijiet Ewropej propju biex namlu evalwazzjoni xirqa ta' trasposizjoni rridu nkunu nafu x'inhuma t-testi finali meta jena nara xġara fuq il-xiri pubbliku u l-konċessjonijiet. Diffiċli li wieħed jagħmel evalwazzjoni qabel ma jkollu fid-dejn it-test finali għax it-test finali ħafna drabi jkun differenti ħafna mill-proposta oriġinali u eh, jiena eh, naħseb li dawn l-istudji tal-impatt huma importanti ħafna naraw xaħna minna mal mal eh, fuq lil fuq dak kollu li għandu xkun il-xiri pubbliku flimkien mal-stakeholders biex norjentaw it-test aħjar u ntejbuh. Jiġifieri jiena rrid nirringrazzjakom għal l-apprezzament illi esprimejtu fuq dak li qalet Konstanz de Grib fuq is-suq uh, eh, intern ir-raġuni għalfejn aħna qegħdin naw il-pedament il-qalba tal-proġett Ewropew. Il-paradoss tas-suq waħdini huwa propju li din il-kriżi finanzjara, kriżi ekonomika eh, għamlet vittma potenzjali, l-ewwel vittma potenzjali tal-kriżi kien propju dan is suq waħdini għaliex minn hemm imbagħad il-movimenti eh, populisti waslu għal protezzjonizmu, kulħadd eh, jaħdem għalih, jaħseb għal rasu u s-suq waħdini beda jinħatt ftit ftit. Per fil-waqt illi s-suq waħdini għandu jkun l-iktar odda illi tejna biex noħorġu mill-kriżi meta aħna nfittxu tkabbir eh, l-esportazzjoni intrakomunitarju rridu nifaċilitaw l-iskambji, l-mobilità eh, u eh, l-ekwità fiħdan dan is-suq waħdini. Għalhekk il-tim kollu tiegħi ħadem biex dan is-suq waħdini jaħdem aħjar isir iktar konkret fajnejn iċ-ċittadini u anki fajnejn l-SMEs. Ma rnexxinniex għal kollox żgur eżis kollegi, sur president, eh, ma dana mux qed najt dar l-affarijiet jena biex nuqot najt proset li l annifsi pero irridu nkunu realisti. Eh, aħna eh, hemm wis diffikultajiet, wis tbatija, wis qatt biex noqogħdu intaffu fuq spallej xulxin u nifirħu u nkunu sodisfatti. Ma għamminna passi il-qoddim u hemm provi konkreti li l-Ewropa hija utli, li l-Ewropa tista' ittejjeb il-ħajja taċ-ċittadini, li l-Ewropa ġib u toffri progress. Dawn huma l-affarijiet li tridu tajdu fil-diskorsi eh, elettorali li se tagħmlu. Jiena nixtieq Eh, eh, naqsam il- il-ringrazzjamenti li għamiltu lili mal-servizzi għaj, ma daw kolla li ħadmu għaj, eh, f'dawn l-aħħar erba snin. Grazzi ħafna lilkom il-koll. Well, Misha Bassi, thank you. Grazzi ħafna, Komissarju Barnier, grazzi ħafna Tali. Għalaqtilna dak il-mandat ta' ħames snin b'mod tant enerġetiku vizjonarju. M'għandix dubju illi dawk il-membri li nittama ħajkunu għadin jagħmlu l-qalba tal-Kumitat Limes japprezzaw ħafna dan. Għadba għanna minuta. ġifiri permettu li forsi biex dina l-aħħar minuta Nuzza, għal daqsxejn riflessjonijiet. Jiena b'mod partikolari nixtieq nirringrazzja bosta minnkom hawnhekk illum għaliex il-mod kif irriflettejtu intom, il-mod kif aħna trattajna daw id-dossier tant kbar bħal pereżempju il rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki, il-kodiċi doganali, il-xiri pubbliku. Niftakar tajjeb li l-ewwel li kellna flimkien kien jiena ġifiri ma' koordinaturi li nirringrazzjom ta' sew bil-qalb illum xumma l-iktar nies illi jirnexxielhom eh, permezz tal-ħidma tagħhom jaċċertaw li nimxu sew, nimxu U bidna dwar strateġija aħna sabiex naħdmu flimkien mal-Kummissjoni u mal-Kumitat biex navanzaw u l-Kumitat imkoli mis nittama li ħajbqa jaħdem fuq il-passi tagħna u anki l-Kumitat l-oħra nittama li jieħdu eżempju minna għaliex u rejna mill-mod kif aħna trattajna dawn id-dossiers tanti komplikati b'mod tant ta' suċċess illi tassew dana l-istrateġija tagħna ħadmet. U nirringrazzja ħansu l-tim tiegħu u l-predeċessuri tijaw u għall-ewwel ewel sentajnu nofs u s-sekretarjat ukoll li tassew huwa ta' pjaċiri li naħdbu magħhom kif ukoll il-membri kollha u nirringrazzja wkoll il-konsulenti tal-gruppi politiċi hawnhekk fil- madwar mejda tonda daqxej stramba li nkunna f'eżattament minnu bil-qeda fejn. Imma anki nixtieq ringrazzja l-assistenti għax ħadmu magħna wkoll inti u t-tim tija komissarju ovvjament u l-membri kolla ovvjament għalix kien sew ta' pjaċiri li jena meċi grupp ta' nis tant em, divers tant mimli talent u tassew daw l-ħar ħames snin kienu memorabli għalija. Dawk għalek kienu l riflessjonijiet tija jissa nistgħu noħorġu barra neħdu xi ħaġa, nixorbu xi ħaġa bejnietna niċċelebraw u nittama' mal kummissarju jkun qatt magħna biex nikkonkludi bħas-soltu. Nixtieq l-għanet nirringrazzja lil dawk kollha illi kienu qegħdin segwuna fuq l-internet. Dana fil fatt kienu qed mill iżviluppi f'daw l aħħar ħames snin. Il-laqat tagħna kollha kienu jiġu upstream taħdimna aħna wkoll mal-udjenza tagħna fuq l-internet u Nala billi infakkar il kulħadd kif nagħmel dejjem li tista' tiċċievu newsletter tagħna billi tibatulna internet e- mail, qed ma nafx eżattament kemm għandna sottoskrittu sottoskritti 2500 mhux ħażin dejna minn xi 300 e, ġifieri jara kemm issa għandna interess. Jiena Nixtieq nħabrilkom li l-laqa li mis tal-Kumitat imko ħajsir bħala data provizorja is-7 ta' Lulju 2014. Ikun it-tnejn u intom hemmhekk ħatkunu qegħdin teleġġu il-membri l-ġodda u l-President il-ġdid. M'għandix dubju li uħut minnkom ħajkunu qegħdin hemmhekk ukoll. Jiena dejjem kont nirringrazzja lill interpreti u nixtieq nerġa' nirringrazzjahom tal-li għamlu din il-biċċa xogħol tan tajba. Illum mm. naħseb ħaqhom ċabċipa. Uh, and so I close by U nistiren ukoll l-interpreti sabiex jinħaqdu magħkom barra fuq bar hawnhekk barra s-sala bar mela ejjew magħna ħanixol biex ħagġa fl-imkien. Grazzi ħafna illa għal-ġurnata. <laughs> there we are. So it was, it was a good